Punt 6. Nishtiq eh, nejdilkom eh, il-president tal-konferenza tal- Presidenti tal-Komitati informali li ma kienx hemm ġessjonijiet eh, fiħdan il-konferenza, l-istess konferenza, għal rekomendazzjoni tal-Kumitat ikon biex ma jiġix apposta delegati jekk m'hemmx oġġezzjonijiet minnaħat tal-grupp politiku jew minn tal-inqas 40 il-membru f'ħdan 24 sija rekomendazzjoni titqis approvata inkella rekomendazzjoni tiri sottomessa għal vot. Rekomendazzjoni hija disponi fil-sit